minuti għal dis-seduta se jkunu disponibli għall approvazzjoni fil-sessjoni li jmiss jekk ħatmu kontra ir-riżoluzzjoni ta' dat illum se jkunu indirizzati lill-individwi l-korp imsemmija jidher li ħatmu kontra nissospenda hawnhekk